adattata għal waqt l-ispiegazzjoni tal-voti. I will start in about half a minute. Ħanibda nofs minuta oħra. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Kollegi, mela, għana għaddu għal-spiegazzjoni tal-voti. L-ewel il-rakkomandazzjoni ta' Sur Valesa fu il-ftejn ta' subjad dwar sajt sostenibli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Liberja. Dika rakkomandazzjoni. Għana għaddu l-kelma l-Sur Jean-Luc. Ce texte Je m'oppose à ce texte parce qu'il part. Jiena kontra dan it-tekst għax jitbiet mill-loġika tal-inklużjoni tal-Unjoni Ewropea fir riżorsi naturali ċertu numru ta' pajjiżi jħoss li fil-kas tal-Liberja sitwazzjoni jak ħafna iktar inaċċettabbli mill-50% tal-popolazzjoni lokali li jgħixu fuq is-sajt u li awtorizzaw il-qabda ta' 3500 tonnellata ta' ton E, li mhux sew għaliex is sajjida ta' lokali jiexu fuq dan il-ħut għaliex dan ħajja jkun skapitu tal-popolazzjoni lokali. Merci. Der nächste Redner ist Herr Andr. Grazzi, issa immis issur Mamikin sa minuta. Grazzi, President dan il-ftejim ser jippermetti il sajjida Ewropej sabiex jistadu b'mod legali fiż-żona ekonomika tal-Liberja. Ser titjib tal-kooperazzjoni ekonomika bejn il-partijiet interessati, speċjalment ftik li huwa ton. Fil-Liberja, 12% tal-prodott domestiku gross huwa grazzi għas-sajt. E, huwa perċentwal żgħir ħafna dan, is-sajt jista' jkollu rwol iżjed importanti fl-ekonomija tal-Liberja. Danke sehr, der nächste Redner ist Grazzi. L-Onorevoli Hannan. Grazzi, President. Ewek edin nużaw il-rizorsi tas sajt ta' xaħatiħor minħabba il-fenomenu li għanna fl-Unjoni Ewropea minħabba il-politika komuni tas sajt tal-Unjoni Ewropea. Ma nixtieq li dan il politika tas sajt eh, nikonsidraw bħala simbolu ta' problema akbar fl-Ewropa. Ġifiri il-mod ta' kif aħna tajna dominanza eh, l-integrazzjoni ekonomika iżjed minn eh, ċertu kwistjonijiet oħra Qed iżommu dejjem dan il-prinċipju ta' li nużaw il-rizorsi ekonomiċi b'mod indaqs anka meta dan forsi ma jkunx ta' vantaġġ bl mod kif aħna qed inżommu l-euro anka jekk din mhux qed tkun għal vantaġġ għal ħafna nies qed inżommu l-prinċipju ta' Schengen minkejja l-fatt li għandna ħafna problemi migratorji. Qegħdin nissakrifikaw kollox fġieħ illi konna unjoni dejjem iżjed maquda. Iġveri minkejja il-dizastru illi hemm fil-sajt fil-Renju Unit, il-politika komuni għas-sajt ma kienieċ parti minn eh, rinegozjati ġadda li kien hemm riċentement bl-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Grazzi. L-Onorevoli Mawlu għal-minuta. Ah, aha, bekomme gerade die Information, dass Herr Maulo jetzt nicht spricht. Das heißt, der nächste... Et tasal informazzjoni li s-sur Maulo mux ħaj issa mela s-sur Carver. Grazzi, President. Jiena votajt kontra din rekomendazzjoni, ovvjament eh, li għamiltek, qed naraw illi hemm ekonomiku ambjentali u ekonomiku li ġabet magħha l-politika komuni tas-sajt fl-Unjoni Ewropea kollha u issa qed nippruvaw nesportaw din il-prassi ħażina tagħna fil-punent tal-Afrika. Aħna rajna x'għamlu dawn il-ftajmijiet tas-sajt f'pajjiżi fil-punent tal-Afrika. Dan mhux mod kif aħna najnu pajjiżi oħra lil mill-Ewropa. Qed naraw 600 elf euro fis-sena illi qed jingħataw eh, sabiex eh, nkunu nistgħu nistadu 650,000 tonnellata biss ta' eh, ħut. Dan x'effett qed ikollu fuq il-Liberja? Jiena nittama illi dan il-ftajim mux ikollu l-istess effetti li kellhom ftajmijiet oħra f'partijiet oħra tal-Afrika fejn rajna illi l-istokijiet tal-ħut eh, ġew eliminati mill-sajjida Ewropej illi jagħmlu sajt żejjed fl-ibra ta' dawn il-pajjiżi Afrikani. Dan huwa diżastru umanitarju. Naddi għal rakkomandazzjoni li jmiss. Spiegazzjoni tal- votazzjoni dwar il-rakkomandazzjoni eh, tas sur Mato fuq il-moratorju bejn il- eh, dwar l opportajiet tas sajt L-ewwel net is-sur Mamikins. Grazzi. L-ewwel ftajim kien konkluż fl-1989 imbagħad kienna numru ta' ftajimijiet oħra Ippruvajna aħna nsolvu il-problemi eżistenti imma il-Mauritania kienet kontra illi ikunem sajt fil-Gżer fil, Kanarju, fl-Las Palmas, u għanna nistaw nifmu xini għal-loġika tal-argument tagħhom, imma jena nishtiq nisħaq li l-Kummissjoni għanda tagħti attenzjoni lejn din il-kwistjoni. il il kwistjoni fil-laqad tal-komitati. Peress illi il-Mauritania mandiġ bizzejiet infrastruttura sviluppata, rekwizit dwar l-obbligu tal-ħadd li huwa illoġiku. Der nächste Redner ist Herr Daniel Hannan für eine Minute. Laura Hannan. Mux jitaw, allura naddu għal rapport li jmiss. Revoli Tomasic, il-ftejm ta' il-subi għal dak il-ftejm li fuq il-politika ta' koezjoni. Grazzi tassew l-Unjoni Ewropeja b'mod regolari toħroġ dawn il-konċetti li suppost huma rivoluzzjonarji palini ta' politika weduna il-bidla din hija l-esperjenza tiegħi fil-verità dawn l-aħħar seba' snin. Iżda l-esperjenza tiegħi hija wkoll illi għal nies ta' kuljum xejn ma ħajbidel Zgur mux daw li kim sejħa iċ-ċittadini ta' tini klassi f'dak kim sejħa ċittati membri il-ġodda. Qed nitkellmu fuq il-posti ta' koeżjoni li huwa kunċett li qed nitkellmu dwar żvilupp lokali, clld Community Led Local Development, dan huwa bħalissa din hija il-kelma li hija moda bħalissa. Għalissa imma fil-verità li qed naraw xkiel biss Eh, Għan kif nitkellmu dwar is-CLLD meta eh, instera l-art minna fl-Ungerija. L-art kollha edha fidejn il-sidin barrani. L-SMEs ma dawx eżistu ħabba korporazzjonijiet multinazzjonali illi erdu dal negozji żaru medji u m'għandniex mexxejja tajbin għaliex in-nies edukati tal-qom il-pajjiż biex imarru jgħixu band oħra. Grazzi, L-Onorevoli Malmnikins. Grazie, Chair. Fil-periodu ta' PNR 2014-2020, Għed nisqu aktar fuq eh, l-approċċi integrati u territorjali għal-politika koezjoni. Għanna zewċ ġodda ġodda. immexxija mill-komunità u anki investiment territorjali u integrat. Dawn jintużaw fuq livell reġjonali sabiex inrawmu sinerġija bejn il-settur pubbliku u privat. U biex inwettqu l-istrateġija territorjali eh, nkunu nistgħu niġbru riżorsi minn sorsi għajjun differenti. 5% huma allokati għal 60 biljun euro. U jiena nappoġġa dan grazzi. L-għamil bakka vaj minuta. Il-trattat tal-Lisbona tal-2008 jibassar il-kohezjoni territorjali mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Kohezjoni territorjali titkun imsaħħa permessa l ta' politika ta' kohezjoni kif ukoll fondi strutturali mod partikolari fondi li jenu biex eh, nevitaw zbilanċi għal territorji ġeografiċi iktar remati li jisa waqfu għal svilup u jkunu xkiel għal progress eh, indaqs l-Unjoni Ewropea il-linja budġetarja sal-2020 qed tibassar biex eh, ikun hemm għajnuna mill-lat pubbliku kif ukoll privat biex ikun hemm iktar żvilupp ukoll fuq livell dejjimi. Fl-Ewropa dan it-kabbir jista' jwassal għal miktar monopoli bejn il-korporati l-gbar għaliex stati membri iktar jifukaw fuq il-qalba tal-Unjoni u mux il-reġjoni tal-periferija u għallek naħna irridu namlu aktar sabiex il-territorju fil romania fejn 27% tan-nies jgħixu postijiet periferiċi fil-ħula remoti u maqtuwajn irridu ntejbulhom u ukoll. Grazzi. Nun ist Herr Daniel Hannan nicht mehr im Raum. Grazzi l-Onorevoli Hannan ma duxawnek, għalek naddu għall-Onorevoli Pospixil. Għan minuta.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 Mela aħna tkellimna dwar il-politika ta' kożon il-fondi strutturali jekk dawn dejjem kunux proġetti li jagħmlu sens, hemm proġetti li huma dubjużi iżda ninsab ċert li din il-politika tagħmel sens u li hija pożittiva. L-aspetti pożittivi u jelbu l-aspetti negattivi. Milqa dawn l żewġ strumenti ġodda li qed jiġu introdotti li se jkunu disponibbli għal municipalitajiet u li permezz tagħhom ser inkunu nistgħu nisottomettu Eh, il-finanzjament tal-proġetti tagħhom. Iridu nimmonitoraw ukoll li dawn proġetti ikunu effettivi għaliex hemm proġetti li ma tantx ikunu effettivi għandna nagħmlu għalek dak kollu li nistaw biex intaffu l-pis amministrattiv fuq il-municipalitajiet u l-irħula għaliex għal raġunijiet diversi ma jkunux jistgħu jiksbu il-finanzjament. Grazzi jider illi s-sur Mawlo u s-sur Polċak mumiex edina hawnhekk. Naħseb li kellhom il ġu Naddu għall-Onorevoli Etheridge. Grazzi, tassew. Jina votajt kontra din il-miżura bħalma namel għal kull ħaġa għandha x'taqsam mal-Kumitat tal-Iżvilupp Ġenerali meta niġi hawnhekk għal raġuni waħda. Il-ċittadini tar-Renju Unit jittamaw li t-taxxi tagħhom immor għandhom imorru għar-Renju Unit mhux jitqasmu madwar l-Unjoni Ewropea jiddispjaċini fejn hemm jekk hemm żoni fl-Ewropa li huma foqra jiddispjaċini ħafna imma dan m'għandux jiġi finanzjat mill-taxxi tagħna aħna l-problemi tagħna stess pal West Midlands minn fejn ġejjin fejn mhux kulħadd jista' jara t-tobba m'għandux aċċess l-edukazzjoni u laqas jistgħu jisibu akkomodazzjoni mant il-gvern. U mbagħad il-fondi tagħna qed jitqasmu fl-Unjoni Ewropea. Nippreferi li kieku tħallsu għalihom intom stess u mhux toħduhom toħdu l-flus minn għandna. Grazzi, naddu issa għall-aħħar rapport L-ispiegazzjoni tal-voti, il-rapport tal-onorevoli jotov fuq il-politika ta' koezjoni fir-reġjuni montanjużi tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel kellim l-onorevoli eh, Rodriguez. Obrigada, Presidenta. Este relatorio è un... Grazie, signora Presidente. Dan huwa rapport pjuttost ambigu għal kemandu aspetti pozittivi għal montanji għax din narfu li jridu nejnu l dawn iż-żoni montanjużi, però jippreżenta affarijiet oħra li huma negattivi u li għandhom x'jaqsmu mal sfruttament ta' reġuni montanjużi u servizzi pubbliċi fl-opinjoni tiegħi jekk f'dawn żoni ma narawx li jkun hemm amministrazzjoni pubblika ta' tajba ma nistgħux niżguraw li għna popolazzjoni f'dawn ir-reġuni. Aħna qegħdin hawnhekk naraw illi indaħlu programmi ta' taħriġ eh, distance learning biex ikun hemm iktar edukazzjoni irridu nippermettu illi l-muntanji ma bekk qed nippermettu li jkomplu tonqos il-popolazzjoni u għax dawn il-negozji u l-kumpanija ta' enerġija għeddin jina traw priorita. Bl-iskuza li nirrispettaw l-anijiet tal-Unjoni Ewropea fuq l-enerġija li tiġġedded l-istess ħaġa fil-każ tal-minjiri għalhekk jiena ivvotajt kontra. Grazzi. Danke. Nun ist Frau Kristina Morvajf. Grazzi, l-Onorevoli Morvaj minuta Jiena naqbel assolutament minn qal illi fl-Unjoni Ewropea dawk li jgħixu f'żoni foqra u abbandonati għandna najnuhom. U għal dan kollu għandna bżonn strateġija maħsuba tajjeb. Suppost diġa qed nagħmlu dan, suppost inna nagħmlu dan għal dal-aħħar 10 snin, mhux biss reġuni montanjużi manka l-pajjiżi kollha li għataw lura fejn hemm livelli ta' svilupp li huma iżjed baxxi milli suppost li huma U mandux ikun hemm daqstant distak minn dawk il-pajjiżi u pajjiżi fil-punent tal-Ewropa. Fil-fatt aħna kieku konna kunu ħjar kieku ma konniex membri ta' dan il-grupp u dwar pajjiżi anzi żoni svantaġġati irridu l-ewwel nillokalizzawhom, nirrikonoxxuhom u nirrikonoxxu l-fatt ukoll illi l elda taż-żona rurali tagħna mhux b'kombinazzjoni, mhux minħabba ta' diżastri naturali illi dawn iż-żoni eh, qed jinqerdu, irridu nirrikonoxxu l-fatt illi f'dawn iż-żoni rurali, popolazzjoni qiegħda titbaxxa drastikament u dan minħabba il- eh, sistema politika neoliberali tal-Unjoni Ewropea minħabba dan il-kummerċ ħieles bekk qed ninqerdu aħna. Issa imis l-Onorevoli Mamik sal minuta. Grazzi. Ir-reġuni montanjużi huma 30% biss tat territorju tal-Unjoni Ewropea, imma sfortunatament dawn ma jirċevux attenzjoni xirqa. Jekk narawx kontribut jagħtu lejn l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, jekk nikkonsidraw dan kollu jina għalhekk favur dan ir-rapport naħseb li għandna niżviluppaw definizzjoni ta' żoni montanjużi fi dan il-politika ta' koeżjoni. Irridu naħsbu dwar żoni montanjużi fejn huma fejn jqogħdu n-nies, irridu nikkonsidraw ukoll tibdil fil-klima u irridu naraw liema żoni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 Uh, și să le protejeze atât din perspectiva protecției mediului cât și Hemm dawn il-problemi fir-reġuni montanjużi anke fil-protezzjoni tal-ambjent. Idher però nigarantixxu l-iżvilupp Unjoni Ewropea iżda m'għandix politika reġjonali li tixilqilha eh, dan l-ħsem ma' żoni montanjużi u għal din ir-raġuni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 half a minute or a minute? Can I start again? Um, am votat acest raport pentru că este în interesul... Jena votajta dan il-rapport għaliex huwa fl-interess ta' Rumanija. Huwa fl-interess tagħna l-Unjoni Ewropea tinvesti f'territorju fejn il-muntanji, fil montani ta' Karpat fil-Rumanija lek huwa minħabba li aħna nabżon li nifinanzjaw dawn ir-raġuni mill fondi Ewropej għal biex niżviluppawhom u anke biex inħarsu l-ambjent. L-Unjoni Ewropea bħalissa m'għandix strateġija għal reġuni montanjużi, m'għandix strateġija għal reġun ta' Karpat, ġifieri nixtieq li aħna dan ir-reġun Eh, nkunu nistaw iktar jiġi aġġornat eh, biex għom eh, iktar importanza u nejnu għom li jqumu fuq għajom. Il-mpik ta' il-qasam dejjem nitkellmu dwaru, ma metax nħolqu x-xogħol jekk aħna mhux ser investu xejn f'dan ir-raġun. Illi vera m'hemmx ħafna forsi nies, imma ħafna turisti, jista' jkollok ukoll affarijiet oħrajn li jiġbdu l-interess industrija u investiment. Grazzi. Danke sehr. Nun... Grazzi. Issa, is-sur Polczak suppost ma mhux qed nara Mela l-aħħar kellima fil fatti għal-Viċu viċi President tal-Isru McGuinness. Grazzi, President. Jina votajt favur dan ir-rapport għaliex dan huwa dwar li nieħdu ħsieb iż-żoni iż żoni rurali. Naħseb li dibattitu kbir bħalissa f'Stati Membri kollha dwar l-iżvilupp bilanċat kemm fl-Unjoni Ewropea u anka f'kull pajjiż individwali U kif qalet sinja ma' hemm bżonn illi hemm servizzi disponibbli għal min joqgħod f'dawn ir-reġjuni, fosthom internet, servizzi mediċi, eh, edukazzjoni, ecc. Nasib dan rapportu wieħed f'waqtu dwar il-qatt iva għandna problemi bil-qatt ta' żgħażagħ f'dawn iż-żoni rurali. Kif ser ninkoraġixxu li żgħażagħ biex jgħixu f'dawn ir-reġjuni u jaħdmu hemmhekk jekk mhux se jkollhom xogħol ħajjitilqu. Din hija sfida kbira għall-Unjoni Ewropea u anke l-Istati Membri dwar dan il-rapport biex anka norbtu mal-dibattitu preċedenti fuq il-qat eh, fiż-żazax. Fl-Irlanda hemm il kustjoni illi n-nies b'diżabilità mhumiex inklużi fil-iskema tal-garanzija taż-żazax. Hemm bżonn indirizzaw din il-kwistjoni fġih il-ġustizzja u l-igwaljanza u nittama lill ministru responsabbli għad-diżabilità jieħu ħsieb eh, jindirizza dan. Grazzi. Ġarment ma nippermettux li kunem applaus mill-gallerija, ma persi l-axar kellima d-darba se naċċettaħ. Grazzi lil kulħadd. Naġġornaw s-seduta, nkomplu fit-tlieta, grazzi.